il- il-gwerra informatika jew inkella dik reali. Aħna enfasizzajna il-xejriet li qegħdin jinbidlu ta' e, varjetà ta' numru ta' atturi għal dik li hija organizzazzjonijiet radikalizzati aħna semmejna li minflok siti tal-internet popolari ħafna li żiedu l livell ta' radikalizzazzjoni ta' żgħażagħ, hemm metodi ta' messaġġi eh, u servizzi eh, li huma kodifikati li huma popolari ħafna. Diġà għamilna ħafna kemm fiħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet bazati fl-Unjoni Ewropea kif ukoll organizzazzjonijiet kif ukoll is-soċjetà ċivili waqt dawk is-sentej. Aħna semmejna dawn eh, l-attivitajiet kollha eh, fi kwotazzjonijiet jiena nixtieq nenfasizza l-importanza tal-kodiċi ta' prattika fuq id-diżinformazzjoni, l-attività għad-demokrazija, kif ukoll il-kooperazzjoni transatlantika, kif ukoll kooperazzjoni ma' pajjiżi jaħsbuha bħalna. U istituzzjonijiet bħal Kummissjoni Transatlantika fuq dan. Fit-tieni parti ta' dan ir-rapport aħna indikajna mod partikolari tipi ta' miżinformazzjoni u dizinformazzjoni kif ukoll propaganda ostili. U fit-tielet parti aħna niddedikaw għal eh, metodi ta' salvagwardji tal-elezzjonijiet tagħna. Issa f'sena kurrenti l-2019 din hija s-sena ta' 29 eh, eh, elezzjoni varja fl-istati membri, inkluż ovvjament l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej li ħajsiru fl-istess ħin. U mill-esperjenza u intħil tal-Federazzjoni Russa fil-elezzjonijiet u r referenda fl-Unjoni Ewropea u anke postijiet oħra irridu nsaħħu ir-reżiljenza tagħna għal dawn it-tip ta' attivitajiet. Aħna nindikaw ir-rwol ta' Stratcom e, tal-Vant u nikkumplentawhom il-President jibda jipprova jwaqqaf il-rapporter u ninkludu wkoll żewġ task force oħra dawk tal-Balkani tal-Punent kif ukoll e, eh, il-żona tal-Vant Nofsani u tat-Tramuntana tal-Afrika. Grazzi ħafna. Issa, rappresentant tal-Viċi President tal-Kummissjoni, nixtieq nitlob lis sur Mimizza biex jitkellem. Sur President, membri onorevoli. Grazzi ħafna tal-li sibtu l-ħin biex tiddiskutu l isfida tad dizinformazzjoni u l-intħil barrani li hija xi ħaġa li hija iżjed urġenti minn qatt qabel fil-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej. Grazzi l daw kollha li kontribuxxew b'mod partikolari l-rapporter, e, eh, Sinjura Fotiga, tal-li waslet rakkomandazzjonijiet daqshekk fuqthom u ta' għajnuna. Dan imur it-tfit mal-loġika u l-azzjonijiet li għandna fil-pjanta azzjoni kontra id-dizinformazzjoni li il-rappreżentanta Olja u il-Kummissjoni sottomettew lill kunsill Ewropew. Ir-risposta kontra it-teddit ibridu għanda tkun eh, interpriża konġunta. Aħna ħankomplu namlu il-parti tagħna imma l-istati membri jridu jżidu l-isforzi tagħhom mod kollettiv. Palma indika l-Kunsil Ewropew fil-konklużjonijiet tiegħu. Ir-rakkomandazzjoni tenfasizza iċ-ċentralità tal-libertà tal-espressjoni u tad-diskors kif ukoll il-pluralizmu fil-medja għal soċjetajiet reżiljenti u demokratiċi fil-fatt il-valuri fundamentali jridu jkunu fil-qalba tar-risposta tagħna għal l-isfida tad-diżinformazzjoni. Dan huwa propju l-ispirtu li fih aħna e, fassalna wissa qegħdin implementaw il-pjanta azzjoni kontra id-diżinformazzjoni. Ir-rapport jitlob lill l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jassiguraw li l-komunikazzjoni strateġika issir kwistjoni ta' priorità għolja fuq l-Aġenda Ewropea u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jaħdmu it-fit sabiex jiġġieldu kontra id-dizinformazzjoni. Jiena nista' nassigurakom li dan kollu diġà qed iseħħ imma dan huwa xogħol li ħajdum fuq medda twila ta' żmien u ħajmur li lin mill-elezzjonijiet Ewropea għalhekk aħna nkomplu nserħu fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew anke għal dawk li huma kwistjonijiet baġitarji. Il-pjan ta' azzjoni kontra id dizinformazzjoni aħna qegħdin inżidu eh, il-personal li għandna fil-tlet task forces biex nipermettulom li jindikaw, li jidentifikaw, janalizzaw u jikxfu id-dizinformazzjoni. Inqajmu eh, il-kuxenza dwar l-impatt negattiv imma wkoll mod kruċjali jitejbu il-mod ta' kif aħna nikkomunikaw dwar il-valuri tagħna u l-politiki tagħna ġimma diħla, dieħla aħna nkunu qegħdin innintu il-sistema ta' eh, avviż mm, rapidu li hemm l-pjantazzjoni li jagħmilha iżjed faċli sabiex il-Stati membri jaqsmu informazzjoni. U dan qabel l-elezzjonijiet Ewropej iwassal għal eh, kuxenza aħjar ta' situazzjoni jiffaċilitaw attribuzzjoni ta' taxxa aħjar u jassiguraw eh, anzi ta' attakki u eh, nkunu nistaw nżidu reżiljenza tas soċjetà tagħna. Jina napprezza xoll li sar sissa mill-task force tal-estratkom tal-vant kemm għal dik li hija l-komunikazzjoni pozittiva kif ukoll biex indirizzaw il-kwistjoni ta' disinformazzjoni jina nixtieq ukoll infaħħar iż-żewġ task forces l-oħra għal Balkani tal-Punent u anka għal żona tan-nofsinhar. Il-task force tal-vant kella xogħol ta' pionieri illum eh, eh, katalogaw għajmu kuxenza fuq aktar minn 5000 każ ta' diżinformazzjoni ġejja minn sorsi Russi. Sfortunatament, in-numru x'aktarx ħaj jizdiet. u jkompli jiżdied għaliex il-problema mhux ħadd isparixxi. Ija x-xogħol tagħna li l-elezzjonijiet eh, eh, Ewropej ma jkollhomx intħil barrani u mod kif nagħmlu dan huwa li nqajmu kuxjenza dwar l-isfida nikkooperaw mill-qrib fuq dan mal-medja, l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili kif ukoll il-pjattaformi ta' media eh, online. Il-servizzi esterni jaħdmu fuq dan flimkien mal-parlament, mal-servizzi tal-parlamentu tal-Kummissjoni, ovvjament il-pjan ta' azzjoni se jirrispetta b'mod sħiħ, l-approċċi nazzjonali differenti, libertà ta' eh, espressjoni kif ukoll libertà tal-medja bħala prinċipji tal-azzjoni tagħna b'mod parallel aħna qegħdin nibnu kooperazzjoni aħjar għal dik li hija l-intħil u il-teddit ibrudu mal-sħan imsieħba internazzjonali tagħna bħal NATO u l-G7. Bħala eżempju, l-kooperazzjoni tagħna man NATO diġà jinvolvi il-qsim ta' rapporti ta' evalwazzjoni fuq l-ambjent ta' informazzjoni kif ukoll jagħmlu eżerċizzji paralleli u koordinati li għandhom xaqsmu ma' xenarji ta' teddit ibridu. Apparti minn dan, Irridu naħdmu aktar mal-imsieħba tagħna biex nippromovu aġenda pożittiva. Irridu ninvestu fil-komunikazzjonijiet u diplomazija pubblika din hija ħaġa kruċjali biex nindirizzaw eh, diżinformazzjoni nippromovu il-valuri Ewropej u l-interessi Ewropej. Id-diplomazija kulturali u ekonomika, kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istati, il-missjonijiet tal-istati membri kif ukoll id-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq il-post, huma għodot b'saħħithom biex inwaslu stampa pożittiva tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja. L-aħjar antidodu għad dizinformazzjoni huwa minnaħa li nipromovu ambjent ta' mezzi ta' xandir e, eh, f'saħtu min-naħa l-oħra nifirxu il-kelma dwar l-impatt pozittiv tal-politiki Ewropej. Iċ-ċittadini tagħna hekk kif ukoll iċ-ċittadini tar-reġjuni tagħna għandhom id-dritt li jagħmlu deċiżjonijiet ibbażati fuq l-informazzjoni korretta u mhux fuq l-aħbarijiet folot għandhom id-dritt li jkollhom ambjent ta' midja pluralista kif ukoll li jkollhom informazzjoni ta' kwalità għolja. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kwalità tad-demokraziji tagħna kif ukoll il-kwalità tal-Unjoni kollha kemm grazzi. Dziękuję bardzo. Teraz e, poproszę o zabranie. Grazzi ħafna. Issa. l onrevli Manesco fisem il-PPE minuta nofs. Grazzi. L-ewwel, nifraħ lis-Sinjura Fotiga għal rapport eċċellenti li wasal ukoll ħin propizju. Għandna test illi qed jirrikonoxxi l propaganda kampanja ta' miżinformazzjoni u bżonn li nieħdu azzjonijiet biex niġġieldu din il-propaganda biex inwieġbu fejn ikun hemm ukoll spjunaġġ minn pajjiżi terzi. Ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi Ikonna kampanji ta' informazzjoni u anki finanzjament għal e-stratcom. U allura aħna rajna illi fl-2013 kellna l kliem dwar il-azzjoni non militari għal għanijiet strateġiċi biex ikonna kol armi illi ikunu jistgħu jkunu effiċenti. Maħniex qegħdin nirreferu għal gidbiet iżda sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini tagħna ma jkunux jistgħu aktar jiddistingwu bejn dak li huwa verità u dak illi huwa biss gideb. U allura din hija propaganda. Propaganda u allura din teħtieġ illi aħna nieħdu azzjoni b'saħħitha u jkollna koordinazzjoni ma' NATO u anki mal-imsieħba tagħna tal-G7. Il-promozzjoni ta' nonazzjoni tkun ta' theddida ta' 500 miljun ċittadin u jqiegħed f'periklu l-valuri tagħna u l-integrità tal-Unjoni. E, dziękuję pani bardzo. Teraz w imieniu grupy postęp. Grazie ħafna. Issa fisem l-alde is-sur Orden Freund za żewġ minuti. Grazie ħafna President. Xarajn oħra hemm voti ieħor fl-Ewropa u kif ġara fil-Brexit, l-elezzjonijiet tal-Istati Uniti u l-elezzjonijiet ta' Franza għandna sfidi kbar. Fuq l-internet u l-medja soċjali hemm propaganda kbira għaddejja u misinformazzjoni b'mod illi ħafna utenti ma jkunux jafu jaraw x'inhi r-realtà u x'inhu gideb u x'inhi propaganda u x'inhi verità u realtà. Naf illi li li jes qed tindirizza din il-kwistjoni ma dana kollu dan huwa pass żgħir il-problema li qed ħarsu lejha hi li l-progress teknoloġiku diġaħa miżuri bil-kontra ta' dak li għandu jkun. Jekk inħarsu lejn l-intelligenza artifiċjali, allura nitkaxkxu għal dak li hemm fil-futur. Impoġġu l-kliem fħal dawk li qatt għalhom. Kif jista politiku jinnega l xi ħaġa meta inti tista' tara bajnejk stess minħabba xi video falsi li jkun għaddej fuq l-internet? Jien ħdimt fuq l-aħħar rapport bħala shadow rapporter fil-parlament li jmiss mhux se jkun hawn imma fisem l-Awstrija vera ħad gost nejn lill-Unjoni waqt it-terminu tiegħi u nispera li l-Unjoni ma' titkissirx mill-populisti għaliex b'Ewropa maquda biss nistgħu nirbħu l-isfidi tal-futur. Grazzi ħafna. Issa fissem li sijar is-sur Czarnecki għal minuta. Grazzi President, nilqa Kummissarju, Sinjuri. Jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Foteka għal rapport tagħha għax verament qegħdin fuq quddiem hawnhekk. U jekk tkun fuq qudiem din is-sitwazzjoni għandek spazju tal-medja illi lest li jiġi sfruttat. ieħor qed jisfruttah biex iġġielet il-libertajiet u dawn eh, qed isiru minn pajjiżi terzi u ta' min insemmuhom huma opportunitajiet u għanna nużaw l-istrumenti li għanna għanna l-elezzjonijiet per eżempju ġejjin, il-Brexit ukoll tista' tkun opportunità, dawn koll opportunitajiet għal politiċi, hemm sitwazzjonijiet oħra wkoll eh, fejn aħna nafu illi se jkun hemm abbuż u sfruttament minn dawk illi huma kontra l-libertajiet Grazzi ħafna. Issa fissem l-alde is-sur Austrovicius. President, kollegi, l-aċċess għall-informazzjoni dejjem qed iwassal għall informazzjoni li ma tkunx verifikata li tista' tiġi rċevuta. Hemm propaganda għaddejja u disinformazzjoni l-Kummissjoni ma tixtax tala għajnija għal dan. Għanna nieħdu miżuri proattivi biex niġieldu dak li għaddej fuq l-internet bħala propaganda. Rridu inkisru is-suq ta' ħbarijiet folos u ta' gideb għaliex dan ġej minn għajnuniet, minn barra u minn ġewwa. Hemm tipi differenti ta' terrorizmu, hemm dak militari u hemm ieħor ta' teddida tas-sigurtà pubblika. Din il-propaganda tista' xxekkel id-drittijiet fundamentali tas soċjetajiet tagħna l-informazzjoni u t-terrorizmu huma marbutin mal-hybrid warfare u jattakka il-moħħ u l-qlub ta' ċittadini tagħna. Għanna l-elfs u trolls. U biex in kisruhom irridu naraw x'nistgħu nagħmlu permess ta' Stratcom. Hemm bżonn ta' deċiżjonijiet urġenti biex it-task force tal-Stratcom tal-Vant tkun waħda illi taħdem mod Dziękuję panu bardzo w imieniu Grupy Zielonych. Grazie ħafna issa. fissam il-ħodor u l-għale il-Sinjura Rebecca Harms. Grazzi. Awnek Ix-shadows qablu ħafna fuq dan ir-rapport u l-konsensus kien għal fatt li issa verament rajna din il-propaganda u d b'mod organizzat u allura ksibna aktar esperjenza fil-qasam u l-ikbar pajjiż li ħolqilna problema huwa fil-fatt ir-Russja. il-Kremlin dejjem qed jespandi r-riżorsi tiegħu biex iċ-ċittadini Ewropej iġalhom umu kontra l-gvernijiet tagħhom qed taraw li qed jagħmlu kampanji antimigratorji qed juru mibeda lejn il-migranti imma qegħdin jieħdu vantaġġ ukoll mill-Brexit. Qed jużaw lodot li għandhom biex ikisruna. Aħna rridu nużaw l-odda tagħna biex insaħħu l-abilità tagħna illi niġġieldu din il-propaganda u l-Unjoni Ewropea għandha taħdem aktar mill-qrib mal-istati membri u s-servizzi segretu NATO huma parti minn dan kollu. Punt wieħed għata rapport ma nistawx ninjorawh għandu jkollna ġlieda mill-bidu sa tmimnet kontra din il-propaganda li hija għaddejja. Grazzi ħafna, issa se nħalli fidej is-sur Kozu Permuje għal-GNGL. Grazzi ħafna. rajna l-istess akkużi u l-istess argumenti bbażati fuq teoriji tal-komunikazzjoni. Kien hemm ħafna skreditu għal deċenji sħaħ. Dawn l-atti ta' propaganda qed jiġu attribwiti għal pajjiżi barra l-Unjoni. Hemm referenza wkoll għall-istat iżlamiku illi dan qed ikompli deterjora r-relazzjoni li għandna mar-Russja wkoll. U allura dan il-Parlament qed jipproponi li jkollna gruppi ta' komunikazzjoni indipendenti u gruppi ta' ġurnalisti ma kif jistgħu jkunu indipendenti jekk jieħdu finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Għanna xaħat ta' unek li qed jikkritika u mhux qed jikkritika x'qed jagħmel stess. Grazzi ħafna. Issa għall-EFDD Is-Sur Castardo. Grazzi, President. It-teddidiet ta' ibridi għak brabta mal informazzjoni hija xi ħaġa li tissir aktar strateġika s-soċjetà tagħna. Fuq kollox meta t-teknoloġiji l-ġodda anki ifissru illi dawn l-attakki għandhom kuntest globali. U allura, kollegi, ir-rapport illi se nivvotaw dwaru se jgħin biex inħarsu ċ-ċittadini minn dawn l-azzjonijiet ħżiena u dawna skont bliema forma huma jieħdu, forsi jista' jkollna bżonn test aktar bilanċat meta aħna anke nqisu l-azzjonijiet Islamiku online fejn aħna nafu illi ma tantx għandna informazzjoni fuq dan il-qasam għaliex ħafna drabi il-pajjiżi involuti jieħdu jiżaw il-proxies. U allura m'hemmx azzjoni olistika ġeografika u ħafna drabi hawnhekk u bħal dan ir-rapport qed nużaw kliem wisq vag u allura aħna naraw li fir-rapport maħniex verament nindividwaw x'irid isir għaliex ippermettu li ngħid dak li qed jiġi propost mhuwiex effikaċi. Grazzi. Dziękuję bardzo i w imieniu Grupy Europa Narodów i Wolności. Grazie ħafna. Issa is-Sur Schaffhauser għal inf Grazzi President, Sinjura Fotiga. Mhux qed tagħmel komunikazzjoni strateġika hawnhekk, anzi qed tipproponi miżuri korzivi biex niġġieldu kontra propaganda mhux definita illi għandu jkun ġejja minn pajjiżi li huma stili għall-Unjoni Ewropea. Jiġifieri għalija dawn huma teoriji illi mhumiex provati speċi ta' idea tal-Bolsheviks illi kulħadd kontra l-Unjoni Ewropea. Dejjem nippuntaw subajna l russi Putin għamel għal ħaġa. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-fat li għanna niġġieldu dak li għaddej fl-Ewropa. Din hija attitudni ta' Stalin hawnhekk. Sinjura, inti verament qed mur kontra dak li qal il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Qed tiġilet kontra figura ta' importanza ta' dan it-tip illi dejjem rrit Ewropa Paċifika u inti qed neħilu dak kollu li qal. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li miss għandu blue card is-sur Indrek Tarand. Grazzi President. Sur Schaffhauser. Taqbel miegħi? Illi li tqabbel is-sinjura kalijata ma' Stalinizmu hija xi ħaġa mhix daqshekk xirqa hawnhekk għaliex sa fejn naf jien twildet fi Siberja. Tista' tweġibni issa, l-istejta. F'kulak ta' Siberja? Iva, jien kelli opportunità l bira biex nitkellem ma' Sinjura Kanjete u dwar l-esperjenza taħt tal gulak Sfortunatament, ma samatnix waqt li kont qed nitkellem, u għettila illi meta nitkellmu fuq ir-Russja mhix kwistjoni ta' sentiment jew presentiment, imma għandna bżonn raġuni biex nanalizzaw is-sitwazzjoni fid-dawl tar-Russja u nista' ngħid dan kollu għaliex jiena ġilittu l-komuniżmu u fit-8 ta' Settembru 1989 ġbarna l forzi kollha antikomunisti. Grazzi ħafna. Issa inkomplu bid-dibattitu tagħna u nagħti l-kelma lis-Sur Funtuli sal-minuta. Għaspum imja forat inħalifja mess safti din ethusa. Mela, ejjew naffaċċaw ir-realtà. X'inhi r-realtà? Απ' την ίδια την Ένωση εκπορεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό προπαγάνδας που κάθε... L-Unjoni Ewropea ukoll tipproduċi ħafna propaganda. Il-problema hija din. X'inhuwa kontra l-interessi tagħkom? Aħna niffinanzjaw eluf ta' NGOs li jipproduċu propaganda. Iżda, intom tiddiskrivu l valuri tagħkom bħala valuri tal-Unjoni Ewropea li l minn dak li jaħsbu oħrajn, intom taħsbu li ċ-ċittadini mhux kapaċi jevalwaw l-informazzjoni. U allura bl-attitudni tagħkom paternalista intom qed tippruvaw timponu il-femit tagħkom fuq iċ-ċittadini ċittadini li huma informati sew dwar is-sitwazzjoni dwar ir-realtà ta' madwarhom jafu jafu dak li huwa veru u le. Grazzi l-Onorevoli Kanjete. Grazzi President. Jekk hemm rakkomandazzjoni waħda li rridu intennu kemm il-darba hija li urġentement nkunu nbidlu t-task force f'wieħed illi jkun strutturat taħt il-EEAS u anki jkollu appoġġ b'riżorsi varji. U rridu nkomplu bl-appoġġ għal ħidma fur id-demokrazija biex insaħħu il-medja bil-lingwa Russa fl-Unjoni Ewropea u lilin u anki nimmiraw għal trasparenza f'termini ta' dawk li għamlu donazzjonijiet għal partiti politiċi Ewropej biex iċ-ċittadini jkunu jafu min qed jiġi finanzjat direttament jew indirettament mis-servizzi segreti Russi biex bekk inkunu nafu liema huma dawn l-interessi li mhux dejjem ikunu demokratiċi. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Ward għal minuta il-propaganda kontra l-unjoni ewropea mhux biss tikkonċerna dawk li huma euroxettiċi li huma preżenti hawnhekk fil-Parlament biex jeqirdu l proġett ta' paċi tal-Unjoni Ewropea. Dan il-fenomenu huwa dwar ir-Russja, pajjiżi oħra li m'għandhomx il-valuri Ewropej tagħna l-influwenza tar referendum tal-2016 fir-Renju Unit l-aġenti ta' Putin jista' jkollhom impatt enormi fuq l-elezzjonijiet Ewropej u allura rridu nieħdu azzjonijiet proattivi, jiġifieri l kumpaniji teknoloġiċi jrid ikollhom għodot illi jidentifikaw il-propaganda u naraw min qed juża l-pjattaformi biex neliminaw il-bots u anki biex innaqsu l-inċentivi finanzjarji għal dawk li jagħmlu profit minn informazzjoni bħal din. Irridu aktar għarfien fuq livell politiċi għanna u koll situazzjoni fejn il-tifla ta' Vladimir Putin ingħatat ukoll impjieg hawnhekk fil-Parlament Ewropew xi ħaġa li mhux suppost kienet permessa. U nafu li kellna ħafna propaganda fil-kampanja ta' Brexit u allura għandna bżonn investigazzjoni fir-Renju Unit dwar l-interferenza illi kellha impatt fuq il-kampanja. Grazzi ħafna. Jekk joġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom. Minuta għall-Onorevoli Preda. Grazzi. Ċertament irridu nindirizzaw il-kwistjoni tal-propaganda li tista' tkun differenti minn pajjiż għal ieħor. Nafu li kellna ex Prim Ministru Soċjalista illi qassam propaganda biex jgħin ċertu kurunell fl-armata biex bekk anki għandna sitwazzjoni ta' tixrid ta' informazzjoni falsa u hemm ukoll ideat illi informazzjoni falsa qed tiġi wkoll meqjusa tali minħabba illi hemm interessi oħra involuti u allura hemm numru ta' politiċi li huma kkundannati minħabba akkużi ta' korruzzjoni u mbagħad jissemma Soros u l-interferenza tiegħu u anki l-interferenza fid-demokrazzjoni fir-Rumanija xi ħaġa li kollu din iġġieldu f'pajjiżi wkoll grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l onrevoli Pitkula. L-iskandlu ta' Cambridge Analytica jurina kif l-elezzjonijiet jistgħu jiġu influwenzati. Aħna qegħdin nistennew l-informazzjoni minn Londra u nafu x'inhu r-riżultat ta' din l-attività fuq ir-riżultat ta' Brexit. ċertament din mhix aġenda għall-unjoni ewropea b'aktar b'saħħitha għall-kuntrarju anzi irridu naraw kif influwenzi bħal dawn qegħdin isiru anki fil-pajjiżi tal-viċinat tagħna fil-balkani però mhux kollox huwa ġej mill-russja il-fake news ikun ġej ukoll mill-punent u b'nadi oħra u lan tagħhom huwa wieħed li jdajfu l-istituzzjonijiet Ewropej Demokratiċi u aħna din nipproponu E kif edin nersqu lejn l-elezzjonijiet tagħna li jkollna informazzjoni adekwata liċ ċittadini tagħna xi ħaġa li tkun essenzjali għall proġett Ewropew. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kovacev, grazzi President. Aħna min-naħa tagħna nafu li hemm gwerra ibrida li għaddejja bħalissa, irridu wkoll narfu illi il-miżuri li adattajna mhux biżżejjed, jiena naf li l grupp Stratcom isir unità vera u proprja u allura neħtieġu risorsi adattati u finanzjament. Fil-Bulgarija għandna tali struttura taħt it-tmexxija ta' Marija Gabriel. Il-Gvern Bulgaru ippropona tali struttura li tista' tippromuovi l-ġurnaliżmu investigattiv kif ukoll ġlieda kontra l-propaganda. Irridu nappoġġjaw l-istrutturi kollha possibbli li jintużaw fil-ġlieda kontra l-fake news. Iżda l-Unjoni Ewropea mhijiex entità sakrosanta għal kollox, jiġifieri aħna minn ħadd rridu nkunu kritiċi, rridu naraw illi pajjiżi terzi ma jkunux qegħdin jattakkawna. Grazzi. Il-kellim li missa minuta. L-Onorevli Galler. Grazzi, President. Jiena xtaqt ngħid lill kollega tiegħi li telaq mill-para minn hawnhekk mill-sala tagħna illi kien impossibbli fi żmien żewġ minuti ma nsemmux ir-Russja. Forsi din hija xi ħaġa li hija partikolari l-Awstrija, però ir-Russja trid tiddestibilixxi lill-Ewropa. U allura dak kollu li jista' jgħin f'dan ir-rigward hija xi ħaġa li r-Russja taqbel magħha. Bħal l-Unjoni Sovjetika qabelha, ir-Russja m'għandix ideoloġija u rridu narfu li rridu nibnu reżiljenza fis-soċjetà tagħna stess. Nintebħu minn fejn huma ġejjin ċerti flejjes. Irridu wkoll regoli biex insaħħu l prassi tagħna u niġġieldu prassi illegali. Jiena nittama illi l-grupp ta' ħidma Stratcom jissaħħaħ biex ikun hemm aktar xogħol bejn l-Istati membri. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Rangel mhux preżenti. Nisimgħu l onorevoli Kukan minflok. L-Onorevoli Kukan ikjoġbok. Grazzi, President. L-Ewropa għandha qudiemha theddida kbira d-demokrazija tagħna li nkunu nistgħu niġġieldu l-gideb bil-fatti propaganda minn pajjiżi terzi hija xi ħaġa li qed toħloq sitwazzjoni diffiċli u allura fuq livell Ewropew u nazzjonali rridu niddefendu l-valuri tagħna u niġġieldu dawn it-tipi ta' attakki. Hija problema li niffaċċjaw kemm fl-Unjoni Ewropea u anki fir-reġuni fil-konfini tagħna, anki fil- pajjiżi tal-viċinat tal-pajjiż tal-Balkan. U allura jrid ikollna mira fejn aħna nqisu dawn ir-reġunijiet ukoll. Jiena wkoll nixtieq li ntejbu r-risorsi għal strutturi bħal dawn u anki għal kooperazzjoni tagħhom f'entitajiet uffiċjali bħal delegazzjoni Ewropej għal pajjiżi terzi li niġġieldu d-diżinformazzjoni propaganda ostili għandha tkun ta' priorità mhux biss għall-elezzjonijiet Ewropej iżda wkoll għall kummissjoni, Kunsill u Parlament tal-mandat il-ġdid irdu nagħmlu ħafna aktar biex nikkomunikaw il-valuri tagħna u l-politika tagħna b'mod effettiva. Inkella id-demokraziji tagħna mhux dejjem jistgħu jirnexxilhom jelbu dawn il-pressjonijiet esterni. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Kellem għal minuta. Grazzi ħafna President. Li stratkom waslet għal riżultati eċċellenti u analizzat ukoll il l l-każijiet ta' diżinformazzjoni favur Kremlin u aħna nitolbu illi Istratcom issir struttura fih dan il-EEAS bir-risorsi finanzjarji u umani li hemm bżonn. Xorta waħda qed naqgħu lura meta nqisu dak li jrid isir għaliex għandna l-Balkani tal-Punent u task force oħra li jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom. Issa pjantazzjoni għandu ilan għan illi tejjeb il-kapaċitajiet biex ikun hemm anki tweġibiet konġunti mal istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri biex ikun hemm kooperazzjoni aħjar mas settur privat biex ikun hemm il-promozzjoni ta' edukazzjoni fuq id-diżinformazzjoni u anki biex nagħtu il rizorsi kollha meħtieġa għal dawn l-għanijiet. Anki il-fact checkers jistgħu jgħinu biex niġġieldu disinformazzjoni, il-Kummissjoni trid tikkoordina l-attivitajiet fin-Netwerk Ewropew Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Xtetina. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma, President. Dan ir rapport tas-Sinjura Fotika qed ikopri 38 ir-rakkomandazzjoni bilan illi niġġieldu propaganda minn pajjiżi terzi iżda fost l-aspetti importanti li nsibu fir-rapport jaqa' taħt taqsima akka jiġifieri l-kampanji ta' diżinformazzjoni fl-Unjoni Ewropea fl-2014 il-ġeneral Russu Garavimov ħareġ komunikazzjoni fuq forum ġodda ta' gwerra fejn il-kliem jistgħu jkunu aktar b'saħħithom minn tankiet tal-gwerra. Mela, ikun hemm din ir-referenza bħal din li hija referenza għal gideb. Gideb illi saru parti mill-strateġija tal-Kremlin u allura Irridu nintebħu illi l-gwerra ibrida hija waħda li qegħdin nitilfu mal-Russja, maħniex qed ngħidu l-affarijiet kif huma tassew, irridu nħarsu l-Unjoni Ewropea qed nitilfu din il-kapaċità, ir-Russja hija kontrina. Grazzi ħafna. Minix qed nara l-Onorevoli Andri Kene, allura ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Swizza jekk jogħġbok. Grazzi President. Jiena tassew inkwetata minħabba id-dizinformazzjoni u l-fake news li nisimgħu tant warum fl-Unjoni Ewropea informazzjoni li ġejja minn pajjiżi terzi ta' tassew ninkwetaw dwar is-sitwazzjoni u lura jiena nappoġġa dan ir-rapport għaliex tassew qiegħed iqis il-possibilità illi nikkoordinaw l-atti tagħna u niġġieldu l-fake news. Ċertament irridu niġġieldu fuq livell nazzjonali. Iżda l-internet tinsab kullimkien u allura id-dimensjoni transkonfinali tal-internet trid iġġelna nikkoordinaw ħafna l ħidma tagħna Anki referendum tar renju Unit ġie influenzat dan il-mod, il-koll kemm aħna sembatu mir-riżultati tar referendum u anki ċittadini tar renju Unit li li minn dak li jasbu xi wħud. Importanti ferm illi niġġieldu dawn il-partijiet terzi li qed jippruvaw jinfluwenzaw l-elezzjonijiet anki dawk li ġejjin. Grazzi, l-Onorevoli Mela, fil-bidu ta' dan il-mandat jiena għandikajt illi din il-gwerra ibrida tirrekjedi tweġibiet ibridi li huma komplessi ferm. Il-punti elementali ta' tweġiba bħal din jinkludu l ġida kontra propaganda u l-mużinformazzjoni kif ukoll niffokaw fuq iċ-ċibersigurtà, l-edukazzjoni fuq kull livell u l-kooperazzjoni U allura ir-rapport jindika l kooperazzjoni strateġika u jiena wkoll inħoss ċertu sens ta' disappunt għal dak li qed tipproponi l-Kummissjoni għaliex m'għandniex inizjattiva tal-Kummissjoni. Din hija inizjattiva meħuda mis-Sinjura Fotiga bħala membru tal-Kumitat illi jindirizza kwistjonijiet bħal dawn. Iċ-ċiber sigurtà u l gwerra kontra id-disinformazzjoni huma elementi importanti mhux ħaġa tajba l-Kummissjoni qed taqalura f'dawn l-oqsma, il-Kummissjoni trid tirreaġixxi. U mhux tirreaġixxi b'ċertu dewmien għal problemi bħal dawn. Nixtieq insemmi illi Għanna kważi 40 ir-rakkomandazzjoni hawnhekk li ma tajbin ħafna u ma fuqthom ukoll importanti issa mhux ma nwieġbu. Grazzi. Grazzi ħafna issa naslu għal proċedura catch TI. qed nara l-sur eh, Raġar Iskam għandek il-kelma l-minuta. <clears throat> Skużani, imma kelli laqa ma' Sur Barnier u timmaġina li bħalissa għandu ħafna impenji u allura ma staġin kunaw hawn fil-ħin. Nixtieq nifoka fuq punt partikolari fuq din tal-propaganda li tiħed eh, mira li x'tipprova tinganna lill pubbliku Din hija il-bażi kollha ta' diskussjoni fuq il-fake news. Imma dan kollu għaddominat minn pajjiżi terzi. Hemm bżonn li jkollna azzjoni verament soda rrid nimblukaw kull possibilità li jkun hemm interessi strateġiċi li jagħmlu ħsara min-naħa ta' pajjiżi terzi. Ġviri, qed nitkellmu l-aktar fuq ir russja U dawn jistgħu jaffettwaw id-dibattiti tagħna, referendum tagħna, l-elezzjonijiet tagħna. Għalhekk jiena nara eh, b'mod favorevoli r-rapport tal-Kummissjoni, rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ġilet dawn l-azzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa, issa, Is-Sinjura Masiċċiċ, Grazzi. Il-gwerra ibrida mhix ħaġa ġdida dana kollu il teknoloġiji offrewna kanali ġodda u allura issa aktar faċli li twassal il-propaganda. Ma dana kollu il-fiduċja ta' ċittadini fl-Unjoni hija baxxa ħafna. Jiena issa nista' nirrakkomanda dak li qed jgħid dan ir-rapport demokrazija sviluppata għandu jkun ċar illi jista' jkun hemm kritika ġustifikata mhux kull kritika hija attività ostili, jiena nixtieq nenfasizza din il-ħaġa għaliex għal ammont ta' żmien ma konniex qed nisimgħu iċ-ċittadini tagħna u għandna nisimgħuhom is sura Pitideos, grazzi. Minuta. L-era tagħna ikkaratterizzata minn propaganda b'teknoloġija għolja ħafna. In-nies jistgħu jimmanipalaw eh, il-verità u jgħaddu miżinformazzjoni għal soċjetà demokratika hija sfida li tindirizza l propaganda Flok noqogħdu niġru wara l-ġurnalisti li kritikaw il-gvernijiet u jesponu l-iskandli. Ejja niffokaw fuq l-informazzjoni imparzjali, irridu sistema li li tiffunzjona b'mod tajjeb, ir-radijiet, it-televiżjonijiet. Sfortunatament fil-Greċja mhux il-każ, it-televiżjoni tal-Istat hija għodda għall gvern aħna it-tielet l-akbar partit f'pajjiżna u laqas ħalluna biss nieħdu sem fid-dibattiti tista' timmaġina xi ħaġa bħal din din mis-soluzzjoni. Grazzi. Bardzo, e, Grazie ħafna. Il-kellem għalli jmiss. Fil-medja soċjali, hemm ħafna diżinformazzjoni li hija tedida għad-demokrazija. Importanti li n-nies taslilhom informazzjoni tajba biex huma jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni tajba meta jivvotaw bbażata fuq il-fatti. Il-Facebook u l-medja soċjali għandhom responsabilità kbira meta huma jindunaw b'misinformazzjoni, għandhom inaħħuha lan biex tinfluwenza n-nisa bażi ta' disinformazzjoni għandha tiġi rikonoxxuta mal kemm jista' jkun qabel din id-diżinformazzjoni tinfirex aktar. Il-fora tal-internet rridu jagħmluha ċara minu wara ir-reklamar pereżempju uh, eh, accounts follows eh, għandhom jitneħħew malajr kemm jista' jkun. Minħabba il-bidna teknoloġika li kellna u ħafna ktar faċli li jista' jagħmel videos fake bħalissa. Kif tista' tiġġirdilhom dawn il- eh, fake videos. Irridu niġġildulhom bl-edukazzjoni, jiġifieri li jkollna literacy tajba fil-qasam tal-medja. Grazzi ħafna issa s Sinjura Marjas. Is-Sur Marjas. President, Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-miżinformazzjoni, il-propaganda u l-aħbarijiet folots. Imma dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu forzati kontra l-Parlament Ewropew għaliex kien il-Parlament Ewropew illi ħalla ċertu kompaniji flok jagħmlu survey għamlu polls nazzjonali u waslu għal konklużjonijiet fuq l-elezzjonijiet Ewropej. <laughs> Għast tista timmaġina il ħaġa għallulna minn se jiġi elett, mill-ġdid u minn se jiġi elett. Din hija propaganda inaċċettabbli. Dawn huma aħbarijiet foros. Din hija propaganda kontra ċertu MEPs u għandha tiġi kondannata. Din hija propaganda li ġejja mill-Parlament stess, mill-Parlament Ewropew. U rridkom tieħdu pożizzjoni fuq dal-punt li għamilt jiena. Ma nistawx naċċettaw illi xi kumpanija tajt illi MPA jew MPB mhux se jerġa' jiġi eled din xi ħaġa inaċċettabbli. Grazzi ħafna għal eh, dan id-diskors passjonanti li għamilt issa l-aħħar kellim fuq il-proċedura taħt il-proċedura KHDI huwa s-Sur Karski. Grazie ħafna President. Kien hemm ħafna referenzi li saru hawnhekk biex nuru li qegħdin nindirizzaw bil-miżinformazzjoni permezz tal-medja tradizzjonali u l-medja l-ġdida. Imma hemm miżinformazzjoni anke hawnhekk fil-Parlament Ewropew bħala partu minn dan dibattitu. Rajna issu Schaffhauser bil-miżinformazzjoni ħammeċ ħalqu billi semma il-Papa Giovanni Paolo II u offenda lil dawk in-nies illi jemnu fil-Papa Pawlu tieni Din hija pożizzjoni illi hija malizzjuża. U aħna rridu nikkundannaw nies illi jieħdu vantaġġ b'dan il-mod. Aħna hawnhekk nafu x'għamel il-Papa Ġwanni Pawlu tieni imma żgur li id-diskors ta' Sur Schaffhauser eh, se jitqassam is ma' kulħadd u se jagħmel hit eh, fid-dibattitu tal-lum. Imma din eh, hija miżinformazzjoni għal affarijiet il mumiġ veri u aħna hawnhekk nifmuha din il-ħaġa ma forsi dawk li qegħdin hemm barra ma jindunawx illi dak li qalu kienet miżinformazzjoni. Grazzi ħafna biss il-ħin tiegħek sur eh, id-dibattitu. Thank you, Mr. President, honorable members. This has been a very useful exchange. Dan kien skambju grazzi tajjeb ħafna, grazzi tal-interventi tagħkom u minn dan id-dibattitu nikkonkludu illi aħna verament għanna interess komuni biex nindirizzaw l isfida ta' din l-informazzjoni u l-interferenza li hemm qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan id-dibattitu tagħna opportunità illi nżidu l-kuxjenza tagħna dwar is-suġġett. Nixtieq nagħlaq billi nerġa' ngħid illi napprezza ħafna r wol tal-Parlament biex eh, dan il-punt jibqa' fuq l-aġenda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi. U inħalli fidej il-rapporter biex tala dan id-dibattitu, Sinjura Fotiga. Grazzi, President, grazzi, Kummissarju. Il-propaganda tavvelena lil dawk affettwati. Kien hemm akkużi kontra persuni bħal Sandra Kanjete u jien stess huwa Putin illi jaffirma il-politika ta' Stalin mhux aħna u jgħidha stess dil ħaġa u għandna fans ta' Putin f'din il-kamra minn żmien għal żmien. Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil shadow rapporteurs kollha għax il-kontribut tagħhom kien verament eċċellenti. U eh, kienu konxi ħafna dwar eh, dan id-dibattitu, anki l-gruppi politiċi ifukaw fuq dan id-dibattitu. Bekk aħna nistgħu inkomplu bix-xogħol tal-istituzzjonijiet biex aħna niġildu din il-propaganda ostili. Jiena nixtieq nirringrazzja Sur Charles Stanok illi assistini eh, f'periodu f'perjodu diffiċli ħafna għal preparamenti ta' dan ir-rapport meta jiena kont eh, kelli problemi ta' saħħa u allura nirringrazzjah minn qalbi. Grazja ħafna dan jala id-dibattitu tagħna fuq dan ir-rapport. Il Il-votazzjoni se ssir għada. Issa, Se ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Jiġifieri dibattitu konġunt fuq l-Afganistan. Din hija inizjattiva Sinjura Fotega għal darboħra fuq il-partnership li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan. U Sinjura Fotega għamlet dan ir-rapport fuq il-partnership bejn l-Afganistan u l-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nibda billi nagħti l kelma lis Sinjura Fotega rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna President. Sinjuri, il-ftejm ta' kooperazzjoni fuq il-partnership u l-iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan ġie ffirmat fi frar tal-2017 u daħal fi seħħ mod parzjali u proviżjonali fl-ewwel ta' Diċembru tal-2017. Il-ftehim jibqa' wieħed imħallat, jiġifieri li kemm l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri huma ingaġġati fil-proċess ta' ratifikazzjoni. Is-sitwazzjoni ta' sigurtà fl-Afganistan tibqa' waħda diffiċli ħafna. Madana kollu 56% tat-territorju tiegħu huwa taħt kontroll tal-Gvern Afgan. Dan ifisser li aktar minn 65% tal-popolazzjoni hija taħt il-kontroll tal-Gvern. Mill-2002 meta l-Unjoni Ewropea ngaġġat fil-finanzjament ta' aktar minn 3.66 biljun euro ta' għajnuna umanitarja e, waslet hemmhekk. U kien hemm deċenju ta' trasformazzjoni għanna sib illi natu biljun punt erba miljun euro oħra biex inkomplu nappoġġaw lill-Afganistan. Hemm ħafna pajjiżi li qed jipparteċipaw anke pajjiżi stess. B'dawn il-flus kollha li tajna aħna E, tejjibna s-sitwazzjoni ta' sigurtà u għalkemm għandna emerġenza ta' ISK u Daesh u gruppi oħra li ġew warra l-operazzjonijiet fl-Iraq. Is-sitwazzjoni tibqa' waħda vulnerabbli u fraġli L-ICA PD tiffoka fuq loqsma li huma relatati ma' saltna ta' dritt, governanza tajba, drittijiet tal-bniedem, stabilizzazzjoni ekonomika, u stabilizzazzjoni soċjali. Aħna hawnhekk rridu nirrikonoxxu u nikkumplementaw il-kisbiet tajbin illi ġew riflessi fl-istatistika. L-aċċess eh, għall kura medika żdied minn 9% għal 57% grazzi għall-għajnuna Ewropea. Dan kien żvilupp tajjeb ħafna. E, life expectancy żdiedet minn 45% għal 60% anki il-livell ta' edukazzjoni, l-aċċess għat-tfal biex imorru l-iskola dan zdiet ħafna. Il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet ukoll zdiet u anki ir-rwol tan-nisa is-saħħa dawn huma kollha kisbiet f'dan il-pajjiż blajnuna ta' l-Unjoni Ewropea. Il-ftehim kien iffirmat mis Sinjura Federica Mogherini, Viċi President, u eh, anki awtoritajiet tal-Afganistan fil prezenza tal-president ta' dan il-pajjiż. Aħna jiddispjaċina illi l-informazzjoni dwar il-proċedimenti wasal eh, f'din il-kamra tard wara li kien hemm il-ftehim iffirmat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 Thank you. Grazzi, Sur President, onorevoli membri presenti. Ippermettu li nibda billi nirringrazzjal